fuq l-agenda tagħna xir-relatur għali li hu lest għandna s-sur Tarabella u id-dibattitu r-rapport dwar l-iskema tal-lajnuna provvista tal-frottu ħaxif banana u ħalib fl-istabilimenti edukattivi. Kollegi, irrispettaw ir-relatur jekk joġobkom u senati kemm għalilu issa. Grazzi. Thank you, Mrs. Hmm. Grazzi, Signora President. Iva, jena l-esta. Signora President, Sur Kommissarju, eżis kollegi, wa bigburija enormi illi l-lum etni prezentalkom dan ir-reġim il ġdijt ġdid ta' għajnuna distribuzzjoni ta' frott ħaxix u ħalib fl-iskejjel. Dan huwa riżultat ta' xogħol u kollaborazzjoni qawwija bejn ir rapportez u nirringrazzjom me signor Ribeira, Signora Mulle, Sur Nicholson, Sur Rope, Sur Zullo u Sur Kati. Jena nishtu u koll nirringrazzja tim tal-Komissjoni Ewropea li għamlu xol propos eh, eccellenti ta' titmexxija ta' Sur Jost Korte u Presidenza Lussemburgiza, rappresentata mis Sur Frank Schmidt li mija uħdimna mill-qrib ħafna Mod ġenerali, il-programm il-ġdid huwa bbażat fuq żewġ pilastri is-saħħa tat tfal u talim ta' drawiet tal-likel li għamlu ġita s-saħħa minn ta' bikrija u anki l-appoċ għal-bdewa fil-ewwel pilastru aħna Eh, zgurajna illi tqassim tal-prodotti friski ta' frotto ħaxixa ħalib ikunu obbligu f'dak il-pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem fil-programm għaliex imbagħad tal-pajjiżi l-ħarb dan huwa programmi li l-parteċipazzjoni tiegħu volontarja imma dan il-programmi li il-prodotti li jinżdiedu irridu jsiru taħt kondizzjonijiet stretti ħafna pal eżempju il-proibizzjoni ta' prodotti ta' taħlil, aromi artifiċjali, eccetera Wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' dal-programm il-ġdid huwa li niġildu kontra l-obeżità fit-tfal u nsaħħu l-kwalità tal-insaħħu is-saħħa ta' tfal ukoll irridu nalmuwom għal drawiet tajbin minn età bikrija hija ma ninsewx illi l-iskola għandha rwol importanti fit-taħriġ taż-żgħażagħ għal ħajja u u ukoll il-drawiet tal-ikel tajbin. Dan il-programm ukoll huwa immirat biex iħeġġeġ produzzjoni lokali u reġjonali biex ikun hemm trasport qasir, prodotti bioloġiċi u għalhekk biex nappoġġaw il-bdewa lokali Il-Kunsill rrit li applika l-artiklu 43 li kien se eskludi il-Parlament minn negozjati u wissa ħna deċidejna li namlu dawn il-negozjati taħt l-artiklu 43 eh, 2. U għek ħarrisna prerogativ tal-Parlament il-budget irnexxinna illi nżidu l-envelop ta' 20 miljun ta' euro għal program tal-ħalib jiġifieri sa dan fih miljun 100 miljun euro. U sabiex dawk li jurom jużaw dan il-programm ma jkunux maħura minħabba distribuzzjoni li eh, vizavi dawk il-pajjiżi li m'għandhomx dan il-tqassim storiku fuq it-trasferiment bejn iż-żewġ programm il-Parlament u l-Kunsill qablu fuq limitazzjoni ta' trasferimenti sa' 20% fil-mija u mbagħad ħamsa addizzjonali kien hemm min irid 50% jew 100% għaliex konna nbatlu programm ma' skapitu tal-ieħor biex wieħed igawdi u l-ieħor ehm, jispiċċa pratikament għalek aħna irnexxinna wkoll li nikkonvinċu l-Kommissjoni Ewropea li tagħmel rapport fis-sena 20 u 23 u anki li l-envelopes budgetarji jinqasmu eh, b'mod ġust bejn l-istati membri kollha. Il-kriterji kienu it-tfal ta' l-età ta' 6 snin u anki il-livell ta' svilup ta' reġun fiħdan l-istat membru għal ħalib l-użu tal-fondi storiċi tal-programm u eh, il-viżabilità tal-programmi u il- il-tnaqis tal-pis amministrativ umma u kol zewġ passi importanti li għamel il-Parlament sabiex l-ikbar numru ta' tfallu ta' skeli sabi għawdu minn dal-program. Għal dawn ir-raġunijiet jiena nħeġġeġ l-kollegi kollha biex jappoġġaw ir-rapporti għaj sabiex nejnu l-tfal jiklu wahjar u eh, nejnu l-dawk il-bdiewa li għedin għaddej bħalissa minn moment diffiċli ħafna. Grazzi. Merci, Monsieur Tarabella. I know... Grazie Sir Tarabella, issa il-Komissarju Hogan, għal-Komissjoni biex triġeb nirringrazzjak, Signora President, nishtiq najt prosit il kullħat specialment li Sir Tarabella u Shadows għal l-isforzi sostanzjali taħħom biex jgħalqu dan il-fajl mod ehm, kull suċċess jien naħseb li kullħat jaqbel is-sur Tarabella jaqbel u l-Shadows jaqbel jaqblu li najdu li dan il-fajl kien ta' sfida u komplessiva Kien hemm ħafna kwistjonijiet bħal eh, bażi legali, il-medda tal-distribuzzjoni, il-programm u anki trasferimenti u l allegazzjonijiet fil-kwart tal-xejjex u il-frott wara diskussjonijiet twal, intensivi, ksibna ftejim bilanċat, mhux l-inqas minħabba l-isforzi tal-Parlament. Dan il-progress seta jinkiseb biss b'kooperazzjoni kostruttiva u l-pożizzjoni flessibbli ta' kull naħa jina defendejt il-kontinuazzjoni ta' dan din l-iskema u nirringrazzja l-Parlament tal-li għamil dan il-xol biex eh, jizgura l ġejn ta' dan l-iskema. Ta' din l-iskema il-Parlament ħadem saw biex eh, zgurat li eh, iżjed prominenza t-nata lil dan u anke l għanijiet tal-programm biex it-tfal jitalmu japprezzaw il-tomit ehm, reali Għada se jkun l-votazzjoni, se għanna 250 miljon euro kull sena se tkonfermaw dan l-investiment għal bidja għal tfal biex jitlu mod bnin tana fuq periodu ta' 6 snin budget fis ta' 1.5 biljon euro. L-adozzjoni tal-iskema ġdida tiġi fi żmien importanti għal bdewa li qed jaffaċċaw il-sitwazzjoni diffiċli specialment fil eh, frigwar tal-prodotti tal-ħalib. U se zida fi domanda għax sen, sen ramu il- biex niklu mod tajjeb u bekk nirringrazzjak, Sinjor President, grazzi ħafna, Sur Komissarju, issa niftaħ il-lista tal-kellima l-ewwel Sur Des. Sinjora President, Komissarju, kollegi, nixtieq nirringrazzja dawk kollha li kontribwixxew għal programm aħjar għall-ħalib f'dan l-istabilimenti tal-edukattivi fl-Europa. Nittin nirringrazzja il-relatur, il-shadows, kena ħames trialogi u irnexxinna niksbu riżultat. U naħseb li kull ma parteċipa f'dawn negozjati jistaw jgħid li u ta' semu. Issa rridu nisguraw li dawn il-programmi jitlu fis-seħ malajr fl-Istati Membri tagħna il-punta u fdan regolament ġdid huwa li għandna l-iżvilupp tal- tal-għanna l-amalgamazzjoni tal-programmi li qabel kienu eh, mifrudin u għanna l-mezzi uh, tal-programmi differenti li jistaw jiġu trasferiti jina nil-ħad il-ħagġa jina kontent li l-parlament kellu suċċess meta itkellimna dwar dan il-programm tal-ħalib tal-iskola għall-iskejjel fejn għanna iżjed minn 100 miljon euro għal dan il-programm ta' pilli dana huwa żvilupp ehm, tajjeb ħafna flimkien mal-50 miljun diġà disponibbli l-Onorevoli Tarabella diġà semmih dan u dan għafisser li kena ehm, mezzi biex l-istati membri jużaw u għanna situazzjoni eh, partikolari fil-Kroazja. U dan it-tieħed in konsiderazzjoni, naħseb li huwa importanti wkoll li jkun tfal li tfal tagħna u l-tfal tal-iskola jibbenefikaw minn dan il-prodotti tant tajbin li għandna hawnhekk li nipproduġuhom hawnhekk fl-Ewropa. Irridu jkollna mezzi biex għal dawn il-miżuri edukattivi dan huwa meħtieġ ehm, edukazzjoni fil-kwad tal-ikel tagħna importanti għal biex it-tfal ikunu jafu minn fejn jiġi l-ħalib. Jiġifieri mill-baqar u nħeġġeġ il-gruppi politiċi biex ikunu favur. Issa De Castro jkjoġbok għal-minuta. Grazzi. Il-programma distribuzzjoni tal-frott u ħalib fl-iskejl jirrappreżenta waħda mill-azzjonijiet li edukattivi eh, fl-Unjoni Ewropea biex nikoraġixxu il-sasaħ tagħna jkollhom l-ikel bnin u jkunu eh, jafu x'għandhom jikonsmaw. Ehm, jiena nixtieq ringrazzja l-kollega ehm, Mark Tarabella u l team kollu tiegħu u importanti li nigarantixxu il-Parlament Ewropew li kollu rwol fondamentali demokratiku ta' kolleġlatur u nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni hawnhekk tal-li żammet eh, l-appoġġ għall-Parlament sal-aħħar. Minkejja l-għażla tal-Kunsill li jitfa taħtu ċerti punti fil-bidu, um, ir nexxinna niksbu eh, ehm, ftejim ambizjuż eh, biex miżuri edukazzjonali wisajn ħafna b'distribuzzjoni tal-fondi iżjed ġusti fil-Stati membri. Um, u bekk għanna direzzjoni li qed timmira lejn il-kultura tal-ikel punti ewlenin li hija mirata lejn il-ġenerazzjoni ġodda tal-tasazax tagħna fl-Unjoni. Sur Nicholson, issa, għal-minuta, grazzi ħafna, Signora President, l net najdlek nixtieq ngħid prosit l-relatura, xogħol eċċellenti li għamel Kenna ftit intoppi, iżda rnexxielu jkun eh, relatur tajjeb ħafna fil-fatt. U aħna kuntenti ħafna bil-iżviluppi li kenna, nilqa l-proposta naħseb li se tkun tajba, qawwija ħafna, messaġġ qawwi fil-settur tal-frott u l-deċiżjonijiet meħudin u l-Parlament kellu kontribuzzjoni qawwija ħafna dana juri li meta naħdmu flimkien nistgħu niksbu ħafna iżjed milli jisibna fil-bidu. Jiena fir-reġun tiegħi qed nistenna ħerqan għal dan u għandna naf li l-maġġoranza tal-grupp tal-ICR se jivvota favur u żgur li dan din il-proposta se, se taddi u anki l-budget bħala parti mill-iskema jiena kontenti li daġe stis u Jiena għadinajt, pero illi illi hawnhekk illejla jiena kontent li qed konna dan dibattitu. E, Jiddispeċini li mhux se jkun għal mhux se jkun għal diskussjoni dwar esma ta' l-Kummissarju qiegħed hawnhekk aħna kellna jkollna dan dibattitu hawnhekk bil komissjoni stajna namlu dan. U dan għabedda naqas rispet rispett lejn relatur li għamil xogħol tajjeb ħafna, Sir Nicholson issa. Għanna kollega li għandu mistoqsija għalik. Taċċetta blue Mr. Franza Lika, kjoġbok. Iva, Jim. Grazzi ħafna, membru onorevoli tal ċettajt il-mistoqsija tiegħi. Le, l-onorevoli Fronzolika, skużani, skużani, darbaħra, kollega. Nixtieq insaqsik mistoqsija, iva importanti. Il-programm importanti ħafna edukattiv għal atfall u naqbel iżda titlu ta' dan ir-rapport u l-fatt li qed nenfasizzaw il-bananas qed nitkellmu dwar il-xejjex u l-frott bananas u l-ħalib. Ma taħsibx li għandna nenfasizzaw il-produzzjoni Ewropea Ewropea tal-frott bħal tuffiħa per eżempju, nistgħu ngħidu frott, ħaxix, tuffieħ u l-ħalib għax il-banana jiġi mill-importazzjoni. Aħna għanna nappoġġaw il-produzzjoni Ewropea wara kollox u xek. Grazzi. Sir Nicholson. Signora President, nishtiq ringrazzja għal-kollega għal din il-mistoqsija tant eccellenti, jina ma nafx jina kontent li ninkludi kull frott hawnhekk il-fraw li l-anġas eh, kollha ma tajbin għalik, jiġifieri m'għandix problema. Jiena niġi mill-kanti fil konteja fil-naħa ta' fuq tal-Irlanda kif taf aħna marrufin bħala l-konteja tat-tuffieħ eh, eh, fl-Irlanda ta' fuq u bekk naqbel u qed nieħu pjaċir ħafna illi qed illi illi il-semmu il-tuffieħ għalija nobli fil-fatt issa l sewx minuti s sira Muller. Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju, kollegi, jiena u koll nishtiq din l-opportunità biex nirringrazzja l-Onorevoli Tarabella. Kien eccellenti biex iwassal l punti tagħna fi trialogi u għamel użu l-aħjar użu tal-prerogativi tal-Parlament f'dan rigward Nixtieq nirringrazzja wkoll ir-relatu shadows għandna tmin skemi għalla għal-ħalib, għal-frott u għal xejjeċ fil-skejjel, għamajna da kollu, naħseb li dan huwa żvilupp eh, pożittiv li tama li kulħadd se jappoġġah dan, irridu naqsu l-birokrazija u b'ek din għandha tkun kwistjoni ta' suċċess hawnhekk. Eh, u zidna l-mezzi meħtieġa dan ma kienx prevedibbli meta bdejna f'din il- Eh, f'dan il-xogħol u għandna 30 miljun żgħażagħ bejn tfal bejn is-sitta u iżjed li se jbenefikaw minn dan se jirċevu l-ħalib u l-ħxejjex b'xej fl-iskejl tagħhom. Ħaġa eh, sabiħa ħafna. Mela, jiena kont eh, imħasseb sew dwar li kelli proċessat għandna naħdmu fuq u l-miżuri edukattivi dwar il-likel tajjeb. Il-li kun tajjeb għal ikun ikel bnin fil ġejjini se jkonna esperti fil-iskejjel li jgħalmu kif għandhom jieklu, l tfal kif għandhom jieklu, naħseb li hija ħaġa tajba fil-passat għamilna żbalji, per eżempju t-tfal tagħna m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa għal ħajja ta' kuljum. Kif, kif, kif jaħdmu bil-prodotti bażiċi ma jafux u anki eh, li ma eh, u anki l-produzzjoni tal-aħjar eh, ikel li huwa l-aħjar għalik xina ndaħlu da kollu fil-permess għall-amalgamazzjoni ta' dawn il-programmi differenti u bekk nilqa dan il-miżuri edukativi li se jkunu ta' benefiċċju kbiru għal benessri ta' tfal tagħna. Nixtieq nappoġġaw il-riżultati ta' dan il-trialogi. Signor Onorevoli Muller, għandna blue card. Sur Rapini, l-Onorevoli Rapini. Grazzi, eh, President. Ovvjament naqbel li saħħa ta' tfalija ta' priorità u nixtieq ngħid prosit lill-Onorevoli Tarabella Esta. Eh, hemm xi ħaġa li mhix ċara għalija aħna se nagħtu iżjed flejjes firgwarta rigward ta' dawn it-tfal bejn is-sitta snin u l-10 snin għaliex mhux iżjed dawn din il-kategorija kif ġiet stabilita jiena fl-opinjoni tiegħi għandna ninkludu anki iżjed minn 10 snin. Kollegi, ringrazzjak sinjura għal-mistoqsija tiegħek. Naħseb li kulħadd jista' jaqbel il-punt tiegħek li tfal kollu kollha jieħdu eh, dan li kelbnin anki iżjed fit-tul iżda importanti li bejn il-snin wieħed l-ewwel sena u l-erba' snin fil- fil-ewwel sena u r-raba sena fil-edukazzjoni primarja tagħha għandna 1.5 biljun ehm, euro disponibli għal sitt snin issa naħseb li din hija ċifra tajba u għandna fuq xi xnaħma hawnhekk issa minuta. Is-Sinjura Sena Rodriguez. Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzjaw li Sir Tarabella aħna nilqaw il fatti li l-Unjoni Ewropea se tkompli tappoġġa l-provvista ta' dawn il-prodotti fl-istabilimenti edukattivi mod biex nrawmu l-kuxjenza fost iż-żgħażagħ u t-tfal dwar il-benefiċċji tal-prodotti friski. U anki biex ikunu jafu minn fejn ġej l għandna l-possibilità anki li nikkoraġixxu il- ix-xiri tal-prodotti organiċi u bekkina inhom iżjed kuxjenza dwar kif eh, dan li kell jiġi prodott u kif nistaw inżommu l-ambjent rurali. Il-prodotti lokali għandhom jingħataw iżjed priorità kif ukoll il-prodotti organiċi għanna ninkoraġiċu il-żjarat biex imorru fil-fiswiq lokali u jiltaqgħu mal bdewa eh, lokali. Dana jaqa taħt il-paragrafu 8 u disa tal-paragrafu l-ewwel paragrafu ta' dan il-rapport tal. Is-sur Ropa jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Kummissarju, kollegi. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja Sir Sarabella ir-rapporter għal dan ix-xogħol eċċellenti li għamel eh, dan il-rapport jiena kont shadow għal-ħodor. Għal-kem fil-bidu l-opinjoni tiegħi u dak tar-rapporter mhux dejjem kienu jaqblu, irnexxinna niksbu dokument tajjeb. Il għaliex dan dokument huwa tajjeb, il għaliex eh, jisħoqlu l-appoġġ sħiħ tal-Parlament Europew l-għonnet għanna l-miri biex nizviluppaw il-drawit tajbin biex kif tikol u jatik li njigwida l-iżvilupp tal-iskema ġdida f'regament ġdid irnexxinna nestendu l-lista tal-prodotti li se jingħataw lill-iskejjel għal u biex niformaw it-tfal dwar kif għandhom jieklu. Il-lista ġiet estiża wiz f'xi każijiet jiena ma nistax nifhem kif se jkun possibbli li nieklu l-żejta zabbuġa jew liema um, ehm, drawit tajbin se, se jiġu żviluppati permezz tal-ħalib biċ-ċikolata. Iżda dan fidejn l-Istati Membri. Iżjed importanti naħseb li rnexxila l-ewwel darba illi ikonna fatt legali illi il-flavor enhancers bħal monosodium glutamate ehm, għandhom um, jiġu uh, proibiti il-fondi Ewropej m'għandhomx jiġu użati biex nifinanzjaw dawn l-additivi li mhumiex eh, tajbin s saħħa eh, Ħaġa tal aġeb jekk ikollok is-sens komun, iżda milli jidher proibizzjoni bħal di ma kienx eh, teżisti qabel. Irnexxinna ntejbu l-ġestjoni totali ta' din l-iskema tal-għajnuna fid-dokument ġdid għandek il- kriteri kjarifikata għal distribuzzjoni tal-mezzi dan jfisser li l-istati membri jkunu jistgħu jużaw dan il-flus għal appoġġ mod iżjed flessibbli aħna nkludejna dispożizzjonijiet fi rigward tal-katini osra tal-provista importanti wkoll fi rigward tal-ġestjoni tajba l-involviment fil-fond tal-autoritajiet reġjonali lokali li hija preveduta fil-preveduta f'din l-iskema. Din importanti ħafna għax l-autoritajiet lokali jkunu jafu eh, il-bżonijiet tal-residenti lokali, iżjed mill-autoritajiet lokali issa l-minuta eh, Sur Zullo. Grazie ħafna President u grazie lill-relatur eh, Tarabella għal dan ix-xogħol ta' sintesi anki għal negozjati fi trialogu il-negozjati li waslu biex għal riżultat tajjeb minn ħatana anki fil rigward tal-budget il-frigwat tal-fondi, tas il-program tal-distribuzzjoni tal frottu l-xejjex u l-ħalib fl-iskejjel. Tili punt, lan huwa importanti ħafna. Importanti li dan il-program jeduka, jeduka zaza biex ikon smaw il-prodotti friski u l-użu u naqsu l-użu ta' sokkor u l-melħax eh, għanna il-wis adulti li għandhom pis li huma ħoxnin, importanti li l-iskejjel jgħalmu biex it-tfal ikollhom eh, ikel responsabli. Importanti li l-istati membri jkunu ċerti li dan il-programm jidħol fis-seħħ b'mod li jżid korrett u li jkollna il-kontrolli kollha fis-seħħ ukoll. Grazzi. Għanna mistoqsija Mr. Ulaj I. Inti se tirċivi mistoqsija Se taċċetta? Grazzi ħafna, grazzi Signora President. Aħna smajna bir-reqqa l-kollega Tarabella u l-membri l-oħra li fejn qalu li dan l huwa importanti ħafna, importanti għal-saħħa tal-tfal tagħna, importanti għall-industrija tagħna, għall-agrikoltura tagħna fl-Unjoni Ewropea. Smajt il-mistoqsija tija hija tiegħi inti taqbel miegħi meta ngħid li huwa l-obbligu tiegħi mirna illi niżguraw li dan il-programm jiġi prezentat bħala program konġunt tal-Unjoni Ewropea, jiġri tajjeb tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Għax ħaġa bizzarra li li għanna l-għawiet politiċi li jitku negattiv tal-Unjoni Ewropea u għatma ma jitkellmu dwar l-affarijiet pozittivi. Mela s-surżulu għal 30 sekonda. Iva, jina ma fimx il-mistoqsija sew. So Iżda jiena intenni li huwa fundamentali li naħdmu fuq l-edukazzjoni in ġenerali ta' tfal biex iż-żgħażagħ tal-lum illi se jkunu l-adulti fil jaslu fid-dinja tax-xogħol u d-dinja kollha kemm hi b'kull għarfien. Importanti għalina minkejja diversità li għandna fid-dinja l-lum ġurnata. Grazzi ħafna, issa naddu għal kellim li mis sur Richard Ferran. Kollegi, jena kollegi, jena kontent ħafna li xogħol li jsir hawnhekk fil-Parlament huwa ferm ħjar minn dak li t-propon l-Kummissjoni Ewropea fuq dan ir-rapport nista' ngħid sempliċement li tkomplija ta' programm ta' taqsim ta' frott xejjex banana u prodotti tal-ħalif l li ħaġa eċċellenti Madana kollu jena etnara illi xorta wahda tem ħafna intoppi l-ewel qabel kollox dan il-test jippermetti li l-istati membri jimplementaw il program kif jixtiequ huma jużaw prodotti lokali. Aħna lek nitolbu l-appoċ ta'kom għal dan il-programm u dan il-rapport sabiex nizguraw illi dejjem ikun hemm dawn il-prodotti lokali, prodotti li joħorġu mill-agrikoltura Ewropea li jintużaw f'dan il-programm. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta u nofs signora Herans Garcia. Grazzi President, Kommissarju, kollegi, jena naħseb illi dan il-ftajim li qed niddiskutu fuq l-lum, fuq il-frott u l-xejjex fl-iskejl huwa tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea l-Istati Membri għal settur tal-agrikoltura ma speċjalment ta' tfal u żgħażagħ Ewropej li permezza dan il-programm għandhom possibilità li jitalmu jieklu waħjar u jkollhom kwalità ta' saħħa li hija illi isna it-tfal żar fit-qasim ta' dan il-fond jidher li hija ħaġa tajba ħafna. Anke l-fatt li hemm dawn l-20 miljun extra għal prodotti tal-ħalib ma jistax ikun mod ieħor jekk aħna nżidu il-finanzi nistgħu nżidu wkoll il-prodotti fil-programm Dana qed jagħti wkoll possibilità lill istati membri li adattaw il-budget tagħhom għal realtà eh, produttiva tagħhom għalhekk merħba għal dawn il-punti kollha ġodda fil-rapport anki l-introduzzjoni tal-frott ipproċessat għaliex aħna rridu nagħmlu aċċessibbli eh, li żgħażagħ u l-tfal eh, Ewropej dawn il-prodotti kemm jekk ikunu friski u anki ipproċessati għal futur aħna se jkollna wkoll possibilità li indaħlu wkoll il zabuċ il-lasel u prodotti oħrajn imma għalissa qatt ma rnexxinniex ninkluduhom. Din hija xi ħaġa li qatt tkun inkluża fil-futur. Proset tal dan il-rapport u grazzi. Naħseb illi għaw xaħat illi għandu blue card. L-onorevoli jar. Issa, it-naqis tal-burokrazija ħaġa tajba Iva naqbel miegħek, Sinjura Erranz, imma inti ma taħsibx li għandna nitolbu l kommissjoni biex tfassal xi rapport fuq l-implementazzjoni għaliex jider li aħna irridu nobligaw l-istati membri li ma jisaġerawx bil-burokrazija l approċċ huwa tajjeb imma għandi dubji dwar kemm se tonqos il-burokrazija. Aziz eh, kollega, jena naħseb li dak li huwa importanti huwa li l-istati membri jitħajru japplikaw il-programm li bħalissa huwa volontarju għandu jkun obbligatorju, obbligatorju li l-istati membri jagħmlu l-isforza biex it-tfal iż-żgħażagħ jtejbu il-drawwiet alimentari tagħhom din hija il-problema li nsibuha dejjem il-burokrazija. il burokrazija Naħseb li rridu nsibu triq tan-nos bejn il-ġestjoni tal-flus pubbliċi u anki il naqis tal-burokrazija. F'dan ir-rigward jiena naqbel miegħek. Is-Sinjura Neuhel, minuta. Grazzi. Jiena nixtieq Eh, naqbel ma dak li qalu iż-żewġ kellima ta' qabli, rnexxina niksbu tliet affarijiet programmi li l-om mixjien ħarira l-ħafna snin, eh, stajna għadnijom, zidna il-rizorsi u stajna u nadottaw naddottaw bazi legali li hija eh, bazata skont id-dritti tal-Parlament Ewropew. Naħseb illi nistaw nimmiraw aħjar dan il-programm u għacċar li dan il-programm huwa maħluq biex jgħin l-tfal jitalmu jħobbu l-frott billi imissu l-frott ma n-nies irridu iħossu l-frott biex jaraw jekkux missjur u xtoma jkollu għalek ċerti aspetti irridu jkunu promossi sabiex iż-żaza u tfal eh, jitalmu iħobbu l frott It-tfal zar iħobbu l-affarijiet ħelwin jew mill-ħin ħafna u mhux dejjem jirnexxilhom jiggustaw affarijiet li ma tantx ikunu ħelwin u għalhekk irridu nalmuwom biex jidraw jiklu daw l-affarijiet u dawn it-tfal illi qegħdin jiklu l-frott fl-iskola se jkunu konsumaturi tal-frott fil-futur jekk jitalmu jiklu tajjeb fil-bidu jkomplu jiklu tajjeb tul ħajjithom. L-Onorevoli Kushmuk, grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Jena uh, nipparteċipa f'dan id-dibattitu fuq il-tqassim tal-frott u ħaxix banana u ħalib fl bil-eventi edukattivi għalix eh, hija ħaġa tajba illi it-tfal jitalmu jieklu. L-ewwel programm kien ilu jeżisti għal madwar 40 sena t-tieni u għal perjodu iqsar imma 10 miljun student eh, ipparteċipaw fih Dak li għanna bżon huwa għafas finanzjarju komuni u dan il-program jistħoqlu l poċ tal-parlament jfisser ukoll li proċeduri biex wet japplika biex jistieħeb fil-program se jkunu semplifikati. Dan ifisser illi jkun hemm aktar nies li jistgħu gawdu minnu jkun hemm ħafna aktar żgħażagħ tfal li kollhom eh, aċċess għal ħalib, prodotti tal-ħalib, ħaxix u frott u li ifisser ukoll illi prodotti agrikoli Ewropej se jibbijaw iktar u grazzi wkoll tal-20 miljun euro addizzjonali għat qassim tal-ħalib fl-iskejjel iġifieri issa għandna envelop ta' 100 eh, miljun u 150 miljun għal frott. Grazzi. Issa l-Onorevoli Agnew. Grazzi, President Jina qed nara li l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari hawnhekk għaliex is-saħħa hija kompetenza tal-istati membri imma din l-iskema qiegħda tiġi eh, promossa għal raġunijiet tas-saħħa. Forsi jiena xi ftit ċiniku imma jiena inħoss li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tindaħal f'kull aspett tal-ħajja tagħna. Jiena interessat ħafna li qed nara li l-iskejjel illi uh, jissieħbu fl-iskola irridu jkollhom plakek, jiġifieri uh, plakka mal-ħajt tal-Unjoni Ewropea sabiex meta it-tfal illi jkunu eh, eh, ġejjin fil-iskola jirringrazzjaw l-bdewa mbagħad jerġgħu jaslu l-iskola u jerġgħu jaraw dawn il-plakkek u dak kollu se jsir waqt il-kampanja tar-referendum tagħna eh, għal jekk aħna u se nibqgħu fl-Unjoni Ewropea jew le nittama li l-ħalib fl-iskejjel se jkun ħalib tal-Mirrenju Unit u mhux Irlandis u ovvjament laqas il-dawk li kabru tuffieħ f'pajjiżi mhux seħdu gost jaraw il msemmin il-banana f'dan ir-rapport u t-tuffieħ le. Għandek blue card. Taċċetta tajjeb. Grazzi ħafna tal-li għacċettajt il-mistoqsija tiegħi. Inti għat li s-saħħa hija kompetenza tal-istati membri ġifiri f'sa legali nazzjonali. Imma kif tista' tajt dan inti met inti taf x'tipju ta' epidemiji għandna fid-dinja fejn għandna l-Organizzazzjoni tal-Dinja tas-Saħħa għalhekk takkużax l-Unjoni Ewropea nafu kemm importanti s-saħħa b'mod partikolari meta jkollna epidemiji u pandemiji fid-dinja. Taqbel, taqbel li għandi raġun? Jiena nista' ngħid b'mod kategoriku illi eh, s-saħħa u hija kompetenza tal-Istati membri u jiena marriċ li dana jimbidel. Grazzi l-Onorevoli Petir. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Jiena nifraħ l rapporter għad komplija b'suċċess tan negozjati bejn il-Kunsill u l-Kommissjoni fuq dan il-rapport importanti ħafna għal għall-Europa u għatfall fil-Kroazja. Il-test li inqabel l-ostakoli li kienu waqqaf il-Kroazja mill-li tuża il-sussidji biex tqassam dan il-prodotti fl-iskejje li na dan il-punt semmejtu fil komitata Agri kemm il-darba u anki għawnek għetniħu gost li dak li għatjena tajtu kasu Dan il-prodott, il-rapport il se jgħin l-bdewa Ewropej billi ibijaw iktar mill prodotti tagħhom u anke l-istati membri jistgħu jinkludu prodotti firxa ta' prodotti aktar wiesa f'dawn il-programmi ġifir speċjalitajiet lokali, regionali u nazzjonali bħal zebbuċ, iż żejta ta' zebbuġa u il asel Ġifiri dan il-programm mhux biss huwa tajjeb għaliex jgħin li żgħażagħ tagħna jiklu tajjeb u jiklu prodotti lokali, imma huwa importanti għaliex forsi għatfall fqar forsi dak li jiklu l-iskola u l-unika ħaġa li se jiklu ġurnata sħiħa. Grazzi ħafna għanna Blue Code, Mr. Zani. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi tal-li permettejt li nitkellem. Jien għandi mistoqsija l-onorevoli membru anki għal kollegi l-oħrajn li qegħdin jaħdmu fuq id-dettalji ta' dan il-programm. Jiena qed nieħu gost nara li f'kull kull qed mill-pajjiżi tagħna għandna prodotti domestiċi li huma speċifiċi ħafna. Mea araw il-volum ta' dan il-programm aħna qegħdin nitkellmu dwar għal erba' euro kull sena għal kull tifel jew tifla. Dan huwa il-flus illi qed jinħarġu mill-budget tal-Unjoni Ewropea ma naħsibx li huwa xi ammont daqshekk kbir. Din hija diskussjoni pjuttost relattiva li qed ikollna hawnhekk. Eh, huma kemm huma eh, l-euro eh, jekk dawn huma għatfall tagħna merħba bihom. Jiena naqbel li għandu jkollna iktar flus għaliex 250 miljun euro sussidja l-Unjoni Ewropea għal dawn il-prodotti u għall istati membri li jridu jipparteċipaw mhumiex biżejjed. Imma ħantikom l-eżempju tal-Kroazja, 17 il-elf tifel u tifla fil-Kroazja għandhom il-ġuħ, ibatu l-ġuħ ma jistawx jixtru l-ikel mill-iskola xil-ġenituri tagħhom huma fqar u dan se jkun xi ħaġa għaliex darbtejn fil-ġimgħa se jingħataw xi ħaġa xieklu b'xejn fl-iskola. L-Onorevoli Kadenbach. Minuta u nofs. Signora President, Kummissarju, jiena u kol nishtiqniħu nieħu l-opportunità biex nirringrazzja il-kollega Tarabella u l-daw kolla li kienu involuti fin negozjati rizultatu huwa 250 miljon euro għal-onna, mux ħafna veru. Imma fl-istess ħin naħseb illi għanna kunu kontenti illi għamilna pass il qoddim f'termini ta' budget, f'termini ta' nis, mod partikolari tfal li se nejnu permetz permezz ta' dal-program 1.5 biljun għas snin li ġejjin, mux bisajnuna għall-agrikoltura u prodotti domestiċi, imma l-ewwel qabel kollox it-tfal tagħna xi ħaġa tajba għat-tfal tagħna. Jitalmu jiklu tajjeb, jitalmu eh, japprezzaw il-likel frisk biex jiklu l-ħaxix u l-ħxejjex biex igawdu in-natura fil-ktar forma eh, pura taħħa jena ma naqbilx 100% mal-kompromess imma xorta waħda inħoss illi huwa pozittiv. Għalli xaħna irnexxinna niksbu suċċess għannek għanna il-mezzi għal dan il-programm, il-promozzjoni meħtieġ għal dan il-prodotti u kif għalet il-kollega għal futur irridu niskuraw li ma jkunx hemm iktar taħlil, iktar um, aromi artificiali, eccetera, eccetera. U għal kollega Agnur itnajdlu illi it-trattat tal-Lisbona forsi inti ma rajtux b'attenzjoni bizzejiet jekk inti tħares lejn l-artiklu 168 qed jissemma et eh, jissemmew politika ta' dan it-tip li huma responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu niskurraw li fil-politiki kollha l-aspett tas-saħħa jkun inkluż. Din hija xi ħaġa illi hija importanti, importanti għall-agrikoltura, għall-edukazzjoni ma b'mod partikolari għas-saħħa. Sinjura Kadenbach taċċetta blu kod mis-Sinjura Maletic 30 sekonda kjoġbok. Signora President, jina nishtiq nirringrazzja l-kollega Jiena smajt b'attenzjoni dak li jinti għatu, Jiena naqbel miegħek li din l-iskema hija importanti ħafna biex niżguraw li it-tfal jiklu ikelli jagħmel ġit il-saħħa tagħhom fl-iskejjel u anke li jitalmu japprezzaw dan l-ikel jiena nixtieq inkun naf jekk inti temminx illi din l-iskema ta' għajnuna tistax tkun ta' għajnuna lil bdejwa żgħar sabiex jiżguraw li prodotti tagħhom jitqasmu fl-iskejjel għaliex dawn huma l-prodotti li huma li l-iktar ġita s-saħħa. Grazzi. Jina naħseb illi il-program jiprovdi għal dan, aħna qed nitkellmu dwar prodotti friski, prodotti lokali, qed nitkellmu dwar ċirkuti ta' trasport osra. Ġifieri dawn il-prodotti dawn il-programmi qegħdin hemmhekk għas-saħħa għal għall-edukazzjoni għal minuta l-Onorevoli Domen. Signori, wis eh, nies li biex li rridu jo jew għandhom bżonn wikel ikel eh, tajjeb imma mhux dejjem ikollhom aċċess dan huwa programm tajjeb illi se jgħinna biex nipromovu l-konsum ta' dan l-ikel għaliex ikel bħal dan il-ħaxix u frott frisk ijat jonqos il-produtturi fl-Ewropa qed jiffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi kbar u dawn l-iskemi qed jagħtuna l-possibilità illi natu daqatik lil dan is-settur, ovvjament l-intenzjoni għandha tkun dik illi nirrispettaw il-possibilità li l-istati jorganizzaw ruhom mod indipendenti u autonomu. Dan huwa importanti ħafna għaliex huwa importanti illi aħna eh, nalmu l-żazax tagħna fuq il-benesseri tal-annimali u l-benesseri tal-annimali huwa importanti biex il-prodotti jkunu tajbin għas-saħħa, pereżempju trasport fuq distanzi twal tal-annimali ma jagħmilx ġid il-prodotti li joħorġu minnhom. Kellim li miss għal-minuta. Kollegi, il-proposta li nissussidjaw il-ħalib għall-iskejjel hija proposta li ma toġobnix. Aħna eh, hawnhekk isna qegħdin nippruvaw nkunu salvaturi ta' tfal u qegħdin nħossuna kburin li ħlaqna dan il-programm imma l-Unjoni Ewropea mhijiex om om illi għanda tiddetta xandom jiklu jew ma jiklux it-tfal u il-benefiċċji tal talib fuq is-saħħa mhumiex ċerti, allora jekk inti ma taqbilx illi ta' forsi t-tfal jibdew jiklu l-ħalib bil- bil-bittomiet tal-froġġo fihom u eh, nkella l-ħalib nej u bxejn ma jikluħx l-Unjoni Ewropea forsi qiegħda tintaħal wesqi. Jekk intom tridu li tagħmlu dan għamluh fuq livell nazzjonali ma jekk intom tajdu li dan huwa programm volontarju mela dawk il-pajjiżi li mhumiex se jipparteċipaw b'mod indirettament se jkunu qed jissudsidjaw il dawk li se jipparteċipaw. Taċċetta taċċetta blue card minn Antistur Polchok. Grazzi tal-li accettajt il-Blue Card tiegħi. Kollega, inti indunajt li l-Unjoni Ewropea miex qed tipprojbixxi xejn hija sempliċement qiegħda tappoġġa ċerti prodotti u naħseb dana għandu ikun kollox da kollu għandu jitqis f'kuntest. Iva, aħna irridu nifmu illi jekk hemm programm fejn 250 miljun euro se jiġu allokati biex jiġu sussidjati ċerti prodotti u li dawn il-prodotti se jinkludaw il-ħalib il mux eh, bit-sokkor, mela t-tfal se jkunu obbligati illi jik jixorbu dan il-ħalib għaskapitu ta' prodotti oħrajn. Forsi anki għaskapitu ta' dawk il-kontribwenti il kontribwenti illi rridu forsi tu għam xaħġa oħra vera maħnix għedin niprojbixxu il-ħalib iċ-ċikkulata imma laqas maqna għedin nipromovuħ. Taċċetta mis-soqsija oħra Grazzi, President. Jiena smajt b'attenzjoni dak li inti u naħseb li ħasra li program daq sabiħ għall-iskejjel u għall-bdewa tagħna qed twaqqawek. Inti l-uniku wieħed li qed twaqqa program bħal dan it-tfal tiegħi jimorru l-iskola u jiena nixtieq li l-iskejjel kollha jistgħu jipparteċipaw f'dan il-programm. Jiena nista' garantilek li kull min jikoltu fiha li t-tabib ma jarawitxu kważi qatt Għalek mela jekk joġbok appoġġaw dawn il-programmi fl iskejja li għamil ħiltek biex tipromuovi il-settur tal-ħalib u tal-ħxejjex u l-frott mal kostitwenti kollha tiegħek. Kollega jiena ma minix qed nifhem jekk inti taħseb illi il-ħalib u tuffieħ u ma tant taġit għal uliedek x'ma tixrihom l-om xint għalfejn kien hemm bżonn li nivvintaw programm għal 500 miljon persuna għandkom son l-Unjoni Ewropea biex tamelek? Et nara illi għaw ħafna mistoqsijiet bil-Blue Code? U naħseb illi kull kellim għandu ikollu l-opportunità li wieġeb mistoqsija waħda biss taħt il-blue card sabiex niffaċilitaw dan id-debattitu. Issa issur matu għal minuta u Presidente, signor Commissario, signorijas. Grazie, President. Dan huwa rapport ah, importanti ħafna l-Europa huwa programm illi irriti jipromuovi eh, drawiet tal-ikel tajbin. Immem xi ħaġa oħra Dan huwa programm ta' rilevanza kbira għal zoni ultraperiferiċi bħal Gżer Kanarji me fejn iġijiena. Dan huwa ftejim li rikonoxxi l-bżonn li nallokaw eh, aktar fondi għal zoni ultraperiferiċi. Dan huwa eh, rapport barra mill-qafas mil tal-possej li qed jingħata eh, ammont ta' flus partikolari għal ċerti prodotti dan il-reġuni għandhom bżonna aktar għajnuna għax irridu nqisu wkoll il-pożizzjoni tagħhom speċifika u sabiex ukoll dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu joffru dawn il-prodotti. Anki l-flessibilità li għandhom il-pajjiżi biex jagħmlu trasferiment bej riħ u ieħor u anki l-produtturi tal-banana Jiena skantajt nisma li min jgħid li kellna nneħħu il-banana, għaliex fil-bana fil-Europa ma tiġix prodotta banana. Iva, il-banana titkabbar fl-Europa fil-Gżejjer Kanari eh, jikbru l-itjeb banana fid-dinja, anki Madeira u anki Martinik. Darboħra nġibilkom il-banana mill-gżejjer Kanari sabiex dawk li dawk minnkom għadkom doqtu għomx, eh, nikonvinċikom illi eh, niproduċu l-banana fil-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-li istu l-bżonijiet partikolari ta' territorju tagħna nittama li din il-Kamra ta' prova dan il-rapport. Grazzi. Poċle, narabju parnam, no, Grazzi ħafna. Uh, Iġri ġibinna din il-banana ħalli nkunu nistaw induqwa, naħseb illi xoħut minna saħan sitra se jmorru jfittxuwa din il-banana issa fil-ħwienet. Grazzi, President. Jena nishtiq ninaqat mal-daw kolla illi ferħu l-rapporter Sur Tarabella naħseb illi għamil bitċa xogħol eccellenti fl-imkien mal-shadow eh, rapporters l-oħra Dan huwa xogħol illi eh, feqġija l konsil jifem li dak li għandu xijajt il-Parlament u importanti u kollu programm Ewropew u dinja xaħġa importanti ħafna li qed jittieħdu bis-serjetà eh, dak kollu li għandu x'jaqsam ma' titjib tas-saħħa ta' tfal Ewropej l-ikel li huwa tajjeb għas-saħħa jagħmel tfal b'saħħithom u għalhekk aħna se nivvotaw favur aħna nappoġġaw ukoll il-prodotti Ewropej, id-distribuzzjoni tal-prodotti freski hija xi ħaġa li jiena verament kuntenta biha nemmen illi jekk hemm xi ħaġa nieqsa fid-drawwiet tal-ikel tat-tfal huwa prodotti friski u naħseb il-fatt li dawn il-prodotti jkunu friski huwa rilevanti ħafna u li l-kriterji tal-distribuzzjoni fil-programm tal-ħalib ma mustan jissu l-prodotti storiċi bħal programm tal-frott imma ma jistax ikun li wieħed jikseb kollox. Għallek jiena nixtieq ukoll li konna inkludejna il-żejt tal-żebbuġa anki li dana jitqassam fl-iskejjel. Imma Jiena nħossni sodisfatta u nixtieq nifraħlek għal dan il-programm importi ħafna li aħna se napprova maġġoranza. Grazzi. Signora Diputata Aguilera Garcia. Grazzi li signora Aguilera Garcia. L-Onorevoli Sani għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi President. Jiena u koll mill-qalb nirringrazzja lil Mark Tarabella, l-kollega tagħna. Għamel biċċa xogħol inkredibbli. Flimkien ma' kollegi oħra li ħadmu miegħu fuq dan ir-rapport biex intejbu l-programm. Grazzi lilkom ilkoll. Tassew din hija xi ħaġa essenzjali l-Parlament Ewropew irid jindirizza n-nutrizzjoni għat-tfal. Hija sine qua non għaliex qegħdin nirreferu għal 60 miljun żgħażagħ fl-Ewropa illi sfortunatament irridu nenuhom meta niġu għas-saħħa u nutrizzjoni jeħtieġu l-għajnuna tagħna. Naħseb li ħasra li stati membri kważi ma jagħmlu xejn dwar din il-kwistjoni li kiku ma kienx l-Unjoni, l-Kummissjoni, l-Parlament Ewropew, li kiku ma kienx din il-pozizjoni tant ċara fuq is-sitwazzjoni, ħafna stati membri inneħħu programmi bħal dawn għal kollox. U għallura naħseb li għanna natu grazzi l-istituzzjoni Ewropej tal-li kisbu dan il-punt. Issa, għanna u koll taxxi ta' ma' dawn il-programmi 27% ta' VAT fl-Ungerija f'pajjiżi għan nutrizzjoni għal likel ikel u anki dan jinkludi nutrizzjoni għat-tfal. Mela, ejja naħsbu dwar dan il-punt, mhux biss għal dan il-programm iżda motusa fl-Unjoni Ewropea neħtieġu naċċertaw li dawn it-tipi ta' ekel ma jkwjaqgħux taħt il-VAT. Grazzi. Grazzi, issa wasal il-waqt għal Catch the Eye. l ewel L-Onorevoli Mikolaxiv. Tento program pre naše deti v Európskej únii je velmi pozitívny. Signori, jiena nemmen li dan il-program fl unjon Europea u tfal tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba ħafna. 1.5 biljun euro fuq 6 snin huwa l-budget programmat se jaffetwa 30 miljun tifel u tifla dartejn fil-ġimgħa se jkollhom dawn il-frotto ħaxix fil-kien ma' tazza ħalib dawnu dan huwa kollu ikel li huwa bnina lihom. Dan jgħin ukoll għas-saħħa taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea Nafu li għanna problema ta' obbeżità fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. Dan jista' jwassal ukoll għal problemi serji ta' saħħa aktar tard fil-ħajja ta' dawn iċ-ċittadini tagħna anki għal mart tal-qalb u allura nittamaw illi azzjonijiet bħal dawn iwaqqaf problemi u mart bħal dawn. Tajjeb illi l-ħakna ftehim fil kwistjoni u li issa għanna ġejjini il-lider li huwa mill-izbaħ għaż tana tagħna li iż it-tfal tagħna se jidraw jiklu affarijiet tajbin għal saħħithom, iż-żazax ma jiġux esposti għal għal ikelli mhux li jom u l-produzzjoni lokali wkoll tkun ukoll imħeġġa. Grazzi ħafna. L-Onorevole Ġufrida. Grazzi, President. Qabel xejn, grazzi lill unorevoli Tarabella għal konvinzjoni tiegħu, għal determinazzjoni u passjoni tiegħu biex imexxi negozjati biex iwassal għal tmiem fuq il-ħidma tiegħu fuq dan il-programm. Għanna 250 eh, miljon euro li huwa importanti biex ikonna ċittadini b'saħħithom u jkollna id-distribuzzjoni ta' frott ħaxix u ħalib fl-iskejjel u dawn huma tfal tagħna jrid ikollhom dieta bilanċata biex noqogħdu attenti għal bżonnijiet nutrizzjonali tagħna tagħhom u l-iskola għandha allura rwol importanti hawnhekk biex naraw illi ikonna wkoll konsumaturi illi jifmu x'għandhom jiklu u joqdu attenti għal affarijiet li jistgħu jizvijawom. Anki fir-regolament hemm punt illi lili eh, tassew hija tal-qalbi dan il-punt, jiġifieri dawn irid ikunu prodotti lokali li tqasmu biex bekk napoġġaw is-swieq li qed ibatu iżda anki naraw illi hemm rabta ma' l-art ma' l-agrikoltura u bekk inkunu nistgħu nerġgħu niskopru il-reġuni tagħna u il-wirt. Grazzi l-Onorevoli Ġifrida. L-Onorevoli Lerner. Sur President, kollegi. Ejja naraw il-pajizi fin naħa ta' nofsinar. Emmek it-tfal għandhom ikliet fl-iskola illi huma tajbin għal saħħithom hemm finanzjament mit-taxxa u allura anki dawk li huma foqra qed ikollhom ikel bnin. Is-sistema fl-aħħar mill-aħħar tħallas tħallas jgħan nifissa u allura it-tfal jekk jidraw jiklu sewwa mbagħad jistgħu jibqgħu jiklu hekk anki fil-ġejjieni u allura ma jkunx problemi ta' obeżità, problemi ta' mart u anqas piżijiet fuq l-ekonomija tagħna. Jiena naħseb illi dak li qed niddiskutu llum hija tassew imexxina fid-direzzjoni tajba. Rridu nappoġġaw ikel bnin fl-iskejjel. Grazzi. Grazzi. l onrevoli Ikovanovic. Grazzi, President. hemm diversi elementi pożittivi f'dan ir-rapport u jiena nemmen illi t trilogu kien wieħed ta' suċċess. Nixtieq partikolarment nisħaq l-importanza ta' dan ir-rapport fl-edukazzjoni ta' zazahtana biex jidraw jiklu sewwa. Jiena nemmen illi enfasi importanti trid titpoġġa fuq dak li huwa importanti għaż zazahtana. Nibbiċir naraw wkoll illi l-bżonit tal-Kroazja u kol ġew eh, marfa u għallura Kroazja u kol u tfal taħħa sej kollom dak li jeħtieġu. Madana kollu hemm Punt importanti ħafna wkoll fuq kollox din is-sitwazzjoni. Prodotti lokali u reġjonali se jitqasmu fl-iskejjel dan din hija xaġa tassew importanti għaż żgħażagħ tagħna għaliex huma jeħtieġu jarfu fejn jgħixu mill-prodotti li huma jiklu li huma prodotti lokali. Grazzi. L-Onorevoli Vigas. Grazzi, President. Iva, l-idea tal-program hija xaġa tajba. Madana kollu l-mod kif eh, jiġi implementat jagħmel differenza tad-dinja jiġifieri ma nifmux għalfejn aħna qaqadna żewġ programmi flimkien għal kontra dak li qed jgħidu l-esperti u nishtiq neħnis ukoll li l-programm se jaħdem biss jekk ikun parti minn strateġija ta' svilupp lokali biex nipromovu produzzjoni lokali u konsum lokali. Bekk u ukoll il-koezjoni soċjali territorjali biex bekk iż-żoni urbani u tal-kampanja jersu replej xulxin. Pero, Mbatt għanna u koll il-reklami tal-multinazzjonali fl-iskejjel u għanna dawn il-magni li jibijaw prodotti tal-ikel li mumiex tajbina s-saxħa ta' tfal tagħna. U allura irridu tassew inħarsu li tfal tagħna u żażaħ tagħna minn dawn l-affarijiet grazzi. L-Onorevoli Dutz. Grazzi, Sur President. Jena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 il-ħaxix, banana u ħalib fl-iskejjel, grazzi il-rapporter għal-ħidma tijaw fuq dan il-fajl tant importanti. Għanna nisaw kull opportunità biex natu alternativi li kunu tajbin għatfaltana biex jitalmu dwar nutrizzjoni u biex bekk aħna innaqsu il-problema tal-krizi tal-obezita. Kif indika rapporter ċertawn l-iskemi u kol irridu u kol jgħinu s-suq tal-ħalib illi għaddej minn żminijiet diffiċli u prezzi tassew baxxi. L-iskema mhux biss żżid il-konsum dak li se jkun importanti huwa li wkoll ikon aktar arfin dwar l-importanza tal-prodotti tal-ħalib u anki dwar il-ħaxix u l-frott. Grazzi. Grazzi. l-Onorevoli Xedrova. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nappoġġa lil kollegi kollha li huma favur dan il-programm. Jiena kuntenta nara li hawn tant appoġġ u dan mill-gruppi politiċi kollha żewġ programmi jingħaqdu flimkien. Il-vantaġġ sejjer ikun illi ċertu parti mill-finanzjament jistgħu wkoll jiġu trasferiti u kien hemm ukoll bidl-oħra. Ġifiri se konna firxa usa ta' prodotti inkluż il-frotti proċessat. Pero għan fl ħar mill ħar huwa illi nedukaw l-tfal fil-età ta' 16 snin biex jiklu tajjeb. Huwa minnu illi anki fil-familji mhux dejjem il-ġenituri nkunu jistaw jgħatu ikel bnin l tfal tagħhom bekk hija motivazzjoni pożittiva għat-tfal għaliex din hija xi ħaġa li tinfluwenza s-saħħa tagħhom. U dan għandu jkun il-għan essenzjali tagħna lill-produzzjoni lokali. Grazzi. Grazzi. L-Revoli Caputo. Grazzi President, nifraħ li rapporter Tarabella għal dak li kiseb dan il-rapport importanti dwar il-distribuzzjoni tal frutul ħaxix u l-ħalib pliskejjel. iskejjel ċertament irridu nġildu it-naqis tal-konsum tal-ħalib, tal-frottu l-ħaxix, anki fost it-tfal, biex bekuma u koll jiġu edukati dwar e, l-ikel bnil u anki biex innaqsu l-problema tal obesita rabta anki ma ikel li fi ħafna zokkor, xaħmijiet u anki mel. U bekk irti konna u koll distribuzzjoni li taħdem kif suppost biex bekk it-tfal jifmu aktar dwar l-agrikoltura u jifmu aħjar il-prodotti lokali ikunu jafu xieħobbu jiklu u anki jitalmu dwar prodotti fil-reġun tagħhom lajnuna tal-agrikoltura dawk li jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura. Il-konsum tal-frott ħaxix u ħalipu importanti iżda hemm bżonn ukoll li konna monitoraċ u valutazzjoni tar-riżultati u noqogħdu attenti kol għal bidla fil-konsum fuq żmien medju u żmien twil. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna. Fil-Greċja il-problema tal-ikel għandha dimensjonijiet kbar. Sitta minn 10 studenti fil-Greċja is-sena l-oħra ma kellhomx aċċess għall-ikel. U 30% ta' familji kellhom ukoll difikultajiet brabta mal-ikel. Oħrajn intlaqtu mill problema ta' ġuħ u allura dawn il-prodotti fil-Greċja mhumiex biżejjed u allura għanna din il-kriżi umanitarja u bekk l-iskejjel ma jistawx jistennew aktar għaliex bekk edin impoġġu fil-periklu is-saħħa ta' tfal. U bekk neħtieġu nwaqfu l-austerità fil-Greċja il-kriżi tal-ekonomija u anki nqisu il-problema tar-refuġati fil-Greċja li wkoll qed iżżid il-problema. L-Onorevoli Fontulis. Jiena naqbel li hawnhekk għandna aħna qed nieħdu pass importanti l-qudiem biex inqasmu dawn il-prodotti fl-iskejjel u nżidu l-konsum tal-frott ħaxix, etc. Madana kollu fl-istess waqt irridu nkunu nafu r-riżultati ta' dawn it-tip ta' ikel u il-konsum tal-ikel, mux bis fost it-tfal, iżda kol fost l-adulti minħabba eh, żmien ta' storita li din nejxu fih, dan l-ikel ħafna drabi jista' jkun l-uniku ikel li jkollhom iċ-ċittadini għaliex il-ġenituri ħafna drabi m'għandhom xejn aktar x'joffru l-itfal tagħhom għaliex m'għandhomx biżejjed ħul u allura ir-riżorsi disponibbli bħalissa edin iktar jiġu devjati għal refugġati. L-Onorevoli Pokolivich. Jiena nirringrazzja l-Sur Tarabella u Shadows kif ukoll il-Kummissarju. Il-proċess kien eh, tassew proċess diffiċli, però rnexxinna niksbu r-riżultati. Din hija miżura tassew importanti kif smajna. L-idea hija illi eh, nkunu nistgħu ninfluwenzaw id-drawiet tat-tfal tagħna fil-mod kif huma jieklu biex bekk, frott u ħaxix ikunu u kol fuq il-menu ta' l-ikel ta' l-iskola. Basikament fl-Slovenja, eddin u kol ninvestu aktar f'programmi pal dawn biex bekk u anki nużaw prodotti lokali. nittamaw bekk illi l-miżura ifisser illi ikonna prodotti ta' kwalità olja bħal lasel jiġu konsmati. U nittamaw illi stati membri oħra jieħdu kol azzjoni u jimplementaw dan il-programm. Il programm l onorevoli Santos. Grazzi, President. Jiena u kol ninaqat eh, ma' l-kollegi biex nirringrazza l-rapporter u l-shadows. Trawit tajbin flikel jgħinu l żazax tagħna biex eh, bekk nenuhom u anki li napoġġaw id-distribuzzjoni tal-frott ħaxix u l ħali fl-iskejjel u investiment importanti. Hawnhekk għandna żewġ għanijiet quddiemna li konna aktar talba għal prodotti lokali biex nejnu produzzjoni lokali u anki għanna Eh, diskriminazzjoni pozittiva li għettejn il-żoni ultraperiferiċi biex dawn ikollhom għajnuna addizzjonali minħabba id-diffikultajiet li għandhom għal aċċess u anke minħabba problemi fis-swieq. Dan huwa importanti wkoll f'sitwazzjoni ta' kriżi, partikolarment fis-settur tal-ħalib. Aħna nipproduċu wkoll il-banana u bekk ikonna garanzija għal prezzijiet deċenti għal produtturi involuti. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tomasic. Grazzi, President. Drawit tajbin ta' konsum fost it-tfal hija parti mill-politika għas-saħħa pubblika. Jien nieħu pjaċir illi qed narfu din is-sitwazzjoni partikolarment għat-tfal dawn jikbru malajr, iżda jtisleċini nara illi m'għandniex l-istess tarfin fin meta niġu għal l-effetti eh, negattivi li konna fuq l-ekonomija tagħna. Iva, jiena naqbel li rridu nagħmlu distribuzzjoni ta' dawn il-prodotti, speċjalment fi żoni stant sviluppati, però nixtieq inħeġġeġ l-istati membri qabel xejn illi jissimplifikaw sistemi tagħhom ta' taxxa u anki jinaqsu l-ispejjeż għal kumpaniji biex il-kumpaniji mbagħad ma jkollhomshom dawn l-inċentivi. Jiena nemmen li hawnhekk din il-kamra il-benessri ta' tfal hija fuq quddiem għalina l-koll iżda dawna ma jistgħux jistanaw jekk il-ġenituri tagħhom ma jaħdmux u m'għandhomx salarju biex irabbuhom. Jiena nħoss li l-benessri ta' tfal tagħna jrid ikun parti minn kuntest usa il għaliex ekonomija kompetittiva u b'saħħitha tista' biss tgħin il-ġenerazzjoni tal-ġejjieni. Grazzi issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Hogan jekk jogħġbu. Uh, uh, Grazzi lil daw kollha illi appoġġaw din l-iskema b'mod ġenerali, skema illi kellha tinbidel għaliex kena evalwazzjoni, iżda anki kena rapport tal qorta tal-awdituri li saħaq li kien hemm xi nuqqasijiet minħabba li kena dawn iż-żewġ skemi. U issa għadna kollox flimkien biex bekk nifrankaw anki l-ispejjeż ikonna skema aktar effiċenti u jkonna aktar investiment dirett għall istabilimenti tagħna permezz ta' dawn il-prodotti. Dan huwa moment importanti ħafna għal din l-iskema għaliex għandna ħafna problemi f'dawn is-setturi u kien hemm talba l budget ikbar għaliex kien hemm talba ikbar għal dawn l-iskemi importanti ħafna f'diversi stati membri. Hija skema volontarja li nixtieq ngħid is-Sur Andrew, Sur Mac. Iva, din hija skema volontarja m'hemmx obbligu li stati membri jipparċipaw Renju Uniti jipparteċipaw fi skema tal-ħalib Kenna u kol eh, mistoqsija dwar priorità għal prodotti eh, friski, reġjonali, biex bekk ikonna u kol drawit tajbin għat-tfal u fil-fat ek eh, l-iskema trid tagħmel Sur Franzilike u Mato semmew kemm il-frottu l-ħaxix huma importanti biex bekk ikonna firxa wisa ta' prodotti inklużi u jiena naqbel ah, ma' l-inklużjoni tal-banana f'din iskema importanti, din hija xaġa importanti ah, anki xaġa importanti għal gżejjer tal-Kanarji u anki għal reġuni eh, ultraperiferiċi anki għal dak li għandu xaqsam il-konsum intern ta' dawn il-prodotti. Signora Grappini, Il-grupp eh, li qed niffokaw l-aktar eh, li qegħdin niffokaw fuqhom huma tfal ta' bejn 16 snin u allura ċertament hawnhekk inkunu qegħdin nindirizzaw il-grupp indikat. U importanti li ikonna skema bħal din għal tfal ta' din l-età biex bekk iż-żazax ikunu u tfal ikunu involuti eh, f'skemi bħal dawn biex huma ikollhom drawit tajbin tal-ikel u anki biex nġildu l-problema ta' obesità. Surjar, naqbel miegħek għal dak li għandu xaqsa milli nissimplifikaw l-iskema. L-iskema se tiġi wkoll evalwata fl-2023. Suranju, jena naf illi inti użajt il-kelma ċinika iżda il-bidja fir renju Unit ma jridux u kol jirkwetaw għalix kollu madwar 2.3 miljon euro u nittama illi dan u koll ikomplu ikollom din lajnun anki fil-ġejjeni għalix ma nafx kemm ikollom għajnuna mit-teżor tal-Renju Unit. Il-flessibilità ta' din l-iskema, anki l-flessibilità li naraw mir-rapporter hija xi ħaġa li setejn biex l-iskema tkollha aktar suċċess u jiena nikkonferma wkoll ma' s-Sinjora Akele illi wkoll għandna wkoll element ieħor li wankluż xi ħaġa li wkoll jgħin il-pajjiż li taf sewwa u anki l-asel ukoll ġie inkluż fl-iskema fuq talba ta' delegazzjoni Franċiża. Bekk aħna isna il-femit ta' kulħadd biex ikonna riżultat bilanċat u inkludejna ħafna inizjattiva u idejat li smajna bċertu flessibilità. Bekk nifraħ is-Sur Tarabella u nirgrazzja li kulħadd anki li shadows u kooperazzjoni tagħhom u nawgura kull suċċess għall-iskema. Ċertament bħal kullu anke skema se jkollna valwazzjoni din darba fl-2023. Grazzi Kummissarju. Eh, eh, il-rapporter sa' Sur Mark Tarabella. Grazzi, President. Rrit nfakkar li fuq livell tal-Parlament aħna għadna attenti li l-bazi legali tkun dik li tippermetti kodeċiżjoni. u għal boħra unnek nirringrazzja il-Shadow Rapporters li appoġġawni u zguraw li l-bazi legali kienet dik li xtaqna aħna fuq il-kontenut ħames kommenti inwiġeb il-ħames kollegi li għamlu dal fuq dan u minn 16 snin. Dan huwa kriterju li permetti li noġġettivizzaw l-ammont tal-kull stat membru ma mbagħad kull pajjiż jista' juża dan l-ammont minn l-età ta' 0 eh, snin, jiġifieri fil fej imorru anke trabi. Imma għalmenu kellna kriterju oġġettiv. Tieni komment fuq il-ħalib biċ-ċikkulata. Eh, iva, aħna għadna imma eh, titkun ċirkulata ġenwina u mux arromi u tomiet artificiali. Issa jekk bil-ħalib ta' ċirkulata il-tfal jistaw jihdu iktar kalċju mela tant laħjar. aħjar Kien hemm min ikkritika lill kummissjoni kien hemm xi ħadd persuna waħda li għamlet hekk li qalu li l-Parlament qiegħed hawnhekk biex jisma' iktar liċ-ċittadini. Imma fuq din il-proposta l-Kummissjoni ħadmet sew u anke fuq ir-regolament tal-prodotti bioloġiċi ħadmet sew u l-Konsill illi jgħat jiprovaj xejjen tar regolament un bat riflessjoni fuq l-autoritajiet sanitarji li s-saxħa miex kompetenza Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha raġun li taħt titħassel dwar l obezita fost il-tfal u li minn ferba pajizi minn 28 eh, memx konsum soddisfaċenti ta' prodotti friski għallek aħna nadal 250 miljon euro allokati għal propju għal dan il-lan u mbatt fuq il-ħames punt kien fuq il-budget li kofinanzjament jistaw jamluħ il-pajizi. Jena nishtiq nikonkludi bin ringrazzja l-Alexandra Leone, l-assistenza tijaj li jen itni ħafna ma kijar kultar mill-grupp politiku tijaj u Elen Cuisinier mill-personal tal-Komitat Agri tal-Parlament li kienet effiċenti ħafna fin negozjati Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Tarabella. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zamykam debatę. Głosu. Grazie ħafna, issa nala.